Issa ser naddu għal ħin tal-mistoqsijiet lill kummissjoni L-ewwel mistoqsija. Numru 15. Nara fil-kollegi li se nifqu fit-8 u nofs. Ġbir tlifna xi tal-ħin. U l-ewwel mistoqsija ta' Signora Gutierrez Cortines se jsaqsija s-Sur Koledo. L-ewwel nisimgħu l-Kummissjoni, Signora Gagin Quinn. Jekk jogħġbok. <clears throat> Uh, Grazie President. L-ewwel parti tal-mistoqsija tas signora Gutierrez Cortines tirreferi għal proċedura tal-għażla ta' Senior Executive Managers jiggarantixxi indipendenza mill-influenza ta' eh, kumpani gbar. Il-mistoqsija hija iva, l-proċedura ta' ta' għażla għal dawn id-direttivi, għal dawn il-inizjattivi, segwi il-linji gwida tal-kapijiet tal-Aġenziji tal-Komunità. tal kapijiet tal tal kapijiet tal aġenziji tal komunità u linji gwida japplikaw għall entitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea u jiżguraw li proċessi ta' għażla jkunu koerenti ma' entitajiet oħra Ewropej bħala aġenziji eżekuttivi u dawk ta' regolamentazzjoni u għalhekk l-entitajiet kollha inkludi l-JTI għandhom proċess sabbażi tal-kompetenzi jkun hemm trattament ugwali għall kandidati kollha u hekk kif għandna skont il-linji gwida eh, dawn l-uffiċjali għolja kienu u l-maġġoranza kemm fl-għażla kif ukoll fil-proċedura. U dawn huma ż-żewġ passi tal-proċedura fil industrija ingħatat rwol f'xi mod jew ieħor apparti r-rwol indirett meta huma jivvotaw fil-bord ta' governanza fil eh, mument tal-ħatra. Għadak l industrija sandok il-kandidati li ġew shortlisted l ispejjeż tal-JTIs kollha huma koperti parzjalment mill-industrija sa 67% fl-Artemis Umbat għana zewċ inizjattivi konġunti fin nanotechnologies u embedded computer systems u dana jimplika li l-involviment taħu kien meħtieġ u dana skont ukoll in natura tal-JTIs pala PPPs. Umbat it-tini parti jekk dak il-proċessi ta' għażla l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal post l-SMEs jekk dan kollu ġex meqjus. Il-tweġiba hija li kriterja ta' għażla tal-istaff għall operazzjoni ta' kuljum tal-JTI tkun abbażi kif semejna qabel għal dak nixtaqsam il-linji gwida tal-ħatra fuq il-kompetenzi u l-mertu u l-promozzjoni tal-SMEs hija għan ewlini għall-Kummissjoni iżda ma tiġix tradotta għall-għażla ta' kriterji ta' għażla għall-elementi koperti mill-regolamenti ta' għażla. Il-direttur eżekutiv u l-istaff huma koperti minn proċipji ta' etiku fir-regolamenti u allura ma jistgħux jiddefendu jew jirrappreżentaw interessi speċifiċi kemm ta' SMEs jew kumpaniji kbar regolamenti tal-SMEs tal-Unjoni Ewropea għal ksu u kol jindika li kunem mumbat e, bizjiet tal-abxaqsam il-ksur ta' dawn ir-regoli. U dan ukoll e, għandhom dispożizzjonijiet biex ikun hemm aktar rappresentazzjoni u partiċipazzjoni tal sms fuq il-livell ta' bord ta' governanza. Grazzi, Sur Garigasa. Grazie, signor Presidente. Eh, Grazie, Presidente Il-Parlament u l-Kommissjoni għandhom tħassib komuni iżda jina ma naħsibx li qed nieħdu approċċ legalistiku għal xi JTIs huma importanti ħafna u importanti li jkun hemm proċedura ta' għażla li tiġi rispettata. U anki dawk li jkunu fuq il-lista ma jiddu għandhom jiġu direttament minn kumpaniji li huma involuti fil-JTI għanna il-JTI tal- Eh, tal-hydrogen fejn hekk għandna budget ta' 470 miljun kena tlieta li waslu sal-aħħar u mbagħad kien hemm kandidat wieħed u jiġifieri espert li ġej minn SMI e iżda kien fuq il-board tal-JTI għal hydrogen kien hemm persuni minn Toyota u Daimler U naħseb dan l-approċ legalistiku jmur kontra il-tweġiba li inti tajt nassa. Allora rridu proċedura loġika. Kummissarju nitolbok illi iżommu kontrol fuq is-selezzjoni tal azla Kollegi għandhom jinnotaw illi għanna biss nofs minuta għal mistoqsija zejda. Kummissarju s twieġeb. Certainly, uh, I would be... Ċertament, jina nkun lesta illi nżommu għajnejna fuq situazzjoni kif tlabna u jiva rridu nannotaw il-infiq li għandu xaqsam l operazzjonijiet tal-inizjattivi u ma eh, parzialment koperti mill-industrija u skonti il-kontribuzzjoni u anki fl-spiritu tal-PPPs eh, il-ovvjament jkun hemm parċipazzjoni tal-industrija fil- eh, ħatra tal-Executive Director u dan ovvjament eh, jivolvi rwol għal staff tal komissjoni li dejjem kienu maġġoranza fil-proċess ta' għażla u l-involviment tal-industrija kien ta' żewġ eh, partijiet. Forsi jkun eh, jgħin jekk jina nispjegalkom kif. Membru minn tlieta ta' kull komitat ta' qabel selezzjoni kellhom il-dritt tal-votazzjoni u mbagħad kellna id-DG mill-parent tiġi fedan il-Kommissjoni jew inkella assistent pala eh, chairperson bad direttur mill-Parent DG u hemm osservatur ukoll fil-Komitat ta' Osservazzjoni mingħajr dritt tal-votazzjoni u sitt membri tal-Komitat ta' Konsultazzjoni huma eh, membri tal-Kummissjoni tal-livell oli. U mbagħad tlieta minn sitta tal li jirriżentaw l-industrija qegħdin fuq il-proġett tal-idroġenu u dawn ġej minn SMEs. U r-rappreżentazzjoni tal-SMEs fil-Bord tal-Governanza hija xi ħaġa li nsibu fil-regolamenti tal-field cells u l-hydrogen. Ġifiri, rappresentant eh, maħtur mill industri li jirrappreżenta l-SMEs. Iżda kifet fil-bidu jiena nkun eh, ovvjament nieħu pjaċir eh, inżomm għajnejja fuq il-proċeduri. Kif ovvjament l li kollega tal-abni namel? Grazzi ħafna kummissarju, grazzi kollegi, naddu għal-mistoqsija li jmiss numru 16, signora sinjura l-adesjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni Ewropea dwar Dritti tal-bniedem. Il-mistoqsija u koll eh, iwieġeb is surxi meta ġala darba huwa jieħu postu. When you're ready, Commissioner, you have the floor. Meta intiles, sur kummissarju tista' eh, tagħmel intervent tiegħek. Uh, Honorable Mem. Honorable Membri, l-adesjoni tal-Unjoni Ewropea għal Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal bnidmin u libertajiet fundamentali mis-set ta' fetwa il-mod u e, deċiżjoni tal-qorti tal-ġustizja drittijiet umani kontra għal dak li għandu x'jaqsam stat membru u kif jeżekwa kif ta' dana kollu. Iġifiri ftajim ta' dan it-tip joħloq obbligi għabbasi tal-konvenzjoni u e, kunem u koll protokoll addizjonali fejn kunem bżon li jista jirratifika sakemm dan jikkonċerna atti u miżuri adottati minn istituzzjonijiet oħra u aġenziji oħra jew korpijiet oħra tal-Unjoni iżda mhux meta jikkonċerna atti u miżuri adottati mill-Istati membri. M'hemmx pjanijiet li nintroduċu mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea għal monitoraġġ tal-twettiq ta' dawn id-deċiżjonijiet għaliex ma jkunx hemm bażi ġuridika biex dana jseħħ tassew protokoll numru 8 Trattat ta' Lisbona jeħtieġ illi l-adeżjoni ma taffettwax il-kompetenzi tal-Unjoni, is-setat tal-istituzzjonijiet jew is-sitwazzjoni ta' stati membri għal dak li għandu x'jaqsam il-konvenzjoni. Dana jorbot mhux biss għall ambitu tal-obbligu sostanzjali tal-istati membri iżda wkoll għal mod kif deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet Umani kontra Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jiġi eżegwit. Eh, Grazzi lill kummissarju Issa mistoqsija minn Sinjura Sinizjun. Dziękuję Barda. E, dziękuję. Grazzi ħafna. Jina nirringrazzja lill kummissarju għat-tweġiba tiegħu. Sfortunatament mhijiex eh, tweġiba Eh, sodisfaċenti fil-fema tiegħi. Il-kontroll u l-infurzar anzi tal-deċiżjonijiet tal-ICHR huwa meħtieġ jina jidirli għaliex l-istati membri edin ovvjament eh, ikkaxkru saqajhom. U allura l mistoqsija tiegħi kienet tirreferi għal ECHR għal Qorti Ewropea ta' Drittijiet Umani. Eh, deċiżjoni tal-Qorti fejn eh, għandna każijiet ta', ta illi jiddendlu fil-klassijiet fl-iskejjel u każ Pollak dwar it-talim ta' l-etika Il-President eh, jinterrompi, Iva, fimna l-punt, eh, nifmu xiex għal xiex inti qed referi nħallu sa fidejn il-Kummissarju. Um, I will try to, uh, to answer the question. Iva, nishtiq ngħidġa pal-mistoqsija. Member States act in the scope of the Union law They must respect Iva jridu jirrispettaw drittijiet fundamentali jekk kif għandna fil-karta u anke fil-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni. U ksur tal-obbligu jista' jwassal għal proċedura ta' ksur quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja taħt artiklu 258 tat-TFEU. Iżda din hija l-uniku proċedura tfisser li l-Unjoni Ewropea ehm, tista' tuża f'din l-istess proċedura għal dak l-indu x'jaqsam l-Istati membri u drittijiet fundamentali fejn l-Istati membri jaġixxu l lin mill-liġi komunitarja m'hemmx kompetenza ġenerali taħt it-trattati fil-qasam ta' drittijiet fundamentali u allura l-Unjoni Mijiex biss eh, imwaqfa imli tagħmel monitoraġġ mod ġenerali jekk stat membru jirrispettax id-drittijiet fundamentali jista' wkoll mill-monitoraġġ jekk stat membru u xed jimxi skont id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet Umani. X'mistoqsijiet supplementari is-Sur Geringberg u mbagħad il-kollega Ladvin. Nisimaw l-ewwel mistoqsija 30 sekonda biss. Dziękuję Pani Przewodniczący. Panie Komisarzu. Grazie President Kommissarju. Jena e, ċerti li komissjoni se tkun involuta fin-negozjati għall adeżjoni tal-Unjoni Ewropea konvenzjoni waħda l-kwistjoni tewlenin hija relazzjoni bejn l-Orti Ewropea u l-Orti ta' Drittijiet Umani f'Strasburg u allura x'in il-fema tal kummissjoni għal dak li għandu ċaqsam eh, l-interpretazzjoni tal-ECJ għal eh, liġi Ewropea. Grazzi, President. Legalment, teknikament nifhem it tweġi iżda mill-aspett politiku għal dak li għandu x-ċaqsam impen għad drittijiet fundamentali dana ma jagħmilx sens. U jdajjef artikli 6 u 7 tat trattat li jgħajt l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri se jobdu il-konvenzjoni u hemm mekkanizmu f'artiklu 7 biex niskuraw l-istati membri ma jiksrux drittijiet umani. U allura kif huwa dana kollu kompatibli mal-mekkanizmu li għanna f'artiklu 7? Irridu sistema ta' peer review, irridu sistema ta' monitorat, trid dispjaċini din it-tweġiba turi għal fejn il-kummissjoni hija tant dajfa eh, fil-investigazzjoni ta' drittijiet umani fl-istati membri il-Kummissjoni. Uh, uh, well, the negotiation, uh, negotiations should ensure that... The... Negozjati jizguraw il-li kunem kontrol minn qabel mill-Orti Ewropea tal- ġustizzja tkun kont skont il-liġi primarja, speċjalment f'każijiet fejn ikun hemm konformità ma' konvenzjoni jew att ta' istituzzjoni, entità, uffiċċju jew eh, aġenzija ta' stat membru ikun f'sitwazzjoni partikolari. Iżda l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal opportunità li tieħu tagħmel deċiżjoni fuq il-kompatibilità tal-att e fuq il-livell ta' dritti tal-Unjoni U dan jfisser li l-Qorti tal ġustizja tal-Ewropea unjoni li tista' tevalwa l-implikazzjoni ta' dawn il situazzjonijiet skont in-natura tal-proċedura u d-dima. U dan ma jirċi wassal u kol biex ikun hemm dewmien mhux reġonevoli f'din il-proċedura. I'm sure we'll return to this, but thank you very much, uh, Iva naħseb nerġgħu niġu lura għal dan il-punt, grazzi ħafna, Iva nifem il-punt tiegħek iżda ma naħsibx li se jkollok aktar minn hekk illum. Yes, go on. Just my mm, Forsi jista' jwieġeb il-mistoqsija tiegħi wkoll artikli 6 u 7 kummissarju. X'tifsira tagħtu għall artiklu 6 u 7 għat-tweġiba u anke l-mekkaniżmu għal dak nixaqsam il-ksur. Go, Uh, so I just could, uh, could inform that... Uh, Nishtiq najdlek illi eh, xol għaddej fil-Konsil biex intejbu l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet tal-qorti ta' drittijiet fundamentali u xol għaddej fil Well, let's hope it doesn't take too long. Thank you, Commissioner. Um, Grazzi li kummissarju, mela naddu għal mistoqsija li jmiss numru 17 is-sur Papa Nikolaw u nerġaw nisimaw il-kummissjoni, il-kummissarju jerġa' jagħmel intervent, il-kummissarju xemeta. Onorevoli membru. Nikkonferma li l-Kummissjoni preżentat is-sena l-oħra l-Kunsill proposta għal ftehim bil-Unjoni Ewropea u l-istati membri u il-prinċipalità ta' Liechtenstein biex nġiddu il-frodi u attività illegali oħra u jkun hemm skambju ta' tarif għal dak nxaqsam kwistjoni ta' taxxa Barra minn hekk, il-Kummissjoni ppreżentat il-Kunsill eh, mandat abbozzat eh, biex ikun hemm ftemijiet eh, simili għal Andorra u Svizzera fost l-oħrajn u l-abbozz tal ftejjim ta' Liechtenstein u l-abbozz tal-mandat huma pendenti fil-Kunsil għax istati membri għandhom riservi politiċi u jorbtu dawn il-files ma' reviżjoni tal-EU Savings Directive. Jina konsidra li dawn l temijiet abbozzati u mandati m'għandhomx ikunu ostaġġi għal eh, din id-deċiżjoni għax lana hawnhekk huwa li niġġieldu aħjar il-frodi fi żmien meta hemm aktar u aktar bżonn li nħarsu l-interessi finanzjarji komuni tagħna. Il-Kummissjoni m'għandix tarif eh, speċifiku għal dak il-saqsam pajjiżi terzi fejn fondi Ewropej eh, ikunu f'offshore companies biex bekk ikun hemm evażjoni tat-taxxa. Iżda, Jiena konvint illi il-ftemijiet proposti kontribwixxu biex ikun hemm din l-informazzjoni biex nippromovu governanza tajba fil-qasam tat-taxxa li hija mibnija fuq dawn il-prinċipji li se nsemmi trasparenza, skambju ta' tarif, kif ukoll ikun hemm kompetizzjoni ġusta fit-taxxa. Lan tal-politika mhuwiex illi aħna nimmiraw eh, l-ekim sejħa tax havens, iżda jkollna ftehim ma' kemm jista' jkun pajjiżi terzi fuq prinċipji komuni ta' kooperazzjoni u trasparenza fil-Konsil ta' Ecofen kena u koll appoċ għal dawn il-prinċipji u kienem rikonoxximent ukoll li dawn u koll ikollhom bażi ġeografika wisa. Il-abbozz ta' fdejma l-prinċipalità ta' Liechtenstein u il-mandat għal negozjati ma' ġurisdizzjonijiet oħrajn juru li għanna approċ koerenti u jagħtu għafas multilaterali għal liġijiet minimi għal skambju ta' eh, tarif u assistenza u dana jista' jien l-istati membri u pajzi terzi sabiex jiġġieldu l frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa b'mod aktar effettiv. Iżda l-Kummissjoni tagħmel aktar biex tippromovi l-politika ta' trasparenza, skambju ta' tarif u anki jkun hemm ukoll kompetizjoni eh, kompetizzjoni inġusta ta' taxxa għal dak san pajjiżi terzi. U dana qegħdin nagħmlu f'inizjattivi bħal tkattir ta' korruzzjoni amministrattiva, il-kodiċi ta' kondotta dwar it-taxxazzjoni korporattiva u l-komunikazzjoni u tat-taxxa u żviluppi u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi li tiżviluppaw dwar il-governanza tajba f'kwistjonijiet ta' taxxa li jindirizzaw relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni wkoll hija tassew attiva flimkien mal istati membri ma' organizzazzjonijiet internazzjonali pal OECD mod partikolari fil-forum globali dwar skambju ta' tarif u din xaġa tiġi eh, analizzata bħalissa. Grazzi ħafna, mistoqsija supplementari mill-kollega Papa Nikolaw. Pate simera. Min dak li aħna fimna issa jider li l-istati membri mis-sistemi tagħhom ta' kontroll ma jistgħux jaffrontaw weħedhom din il-problema gravi. Ovvjament allura huwa ċar illi din il-forma ta' viżjoni tat-taxxa tnaqqas il-possibilità li jkun hemm tkabbir u biex ngħidu hekk qed tkompli wkoll tkattar l-evażjoni fiskali. Fl-Istati Uniti rajna iżda li kontrolli jeżar u allura s-sitwazzjoni eh, hija kemm xejn aħjar dak biex jasam l-evażjoni iżda dana kollu ma jistax jitwettaq fi stati membri illi mandom sistemi ta' kontroll eh, effiċjenti. Għal xinu ma' prioritajiet ta' kommissjoni, xini strategija ta'kom? Xini direzzjoni li tipproponi għal bilanċ li nishtiq nżommu Iva, tfimna, issa eh, nisimaw il-Kommissarju, jgħet il-President. Uh, first of all, I should say... L-ewel net, eh, ikolli najt li meta ninnegozjaw ma pajizi terzi, ġifiri dawk il-pajizi li nasemmejt, ninnegozjaw għabbażi tal-27 stat membru u proċ multilaterali fi negozjati u kwistjoniet li għandhom xjaqsmu ma evazjoni tat taxxa u il-punt tiegħek ta' sewwa wieħed interessanti. Fil-fatt qegħdin inqisu isu eh, modi differenti hawnhekk. ġviri jiġifieri mezzi differenti ta' evazjoni tat taxxa u kif et eh, sewenti dawk li jevitaw it-taxxa jew qegħdin ovvjament eh, ibidlu l-attivitajiet tagħhom skont il-dawn il-bidliet u allura għalhekk għandna din eh, dan il-grupp ta' kodiċi ta' kondotta fejn aħna wkoll qegħdin inqisu kif se napplikaw dan kollu mhux biss fuq livell tal-Stati Membri sa wkoll biex ninkoraġġixxu pajjiżi terzi sabiex japplikaw il-prinċipji għal eh, din il-kodġi ta' kondotta u dana jiperpettinna u koll li namlu progress fi trattament tal-evażjoni tat-taxxa. Grazzi ħafna, żewġ supplementari nidwom flimkien is-sur Zemke u s-sur Kele. Is-sur Zemke, fidejk. E, otóż ja mam se pytanie. Mistoqsija tiegħi hija din, Sur Kommissarju. Milli attenti, Kummissarju. Il-pjan huwa wieħed tajjeb. Imma għandna grupp ta' stati membri qed jibblukkawh. Għalkemm nifhem li ma tistax issemmihom, tista' tgħidilna forsi kemm hemm stati membri li huma kontra u eh, x'qed u bħala punti kontra bla dubju għandu jkun hemm ċertu sostanza wara il-punt tagħhom. Grazzi, Sur Kelly. Smajt dal-għodu li l-MP mill-Renju Unit li għal li pajizi par Norveġġja u l-Svizzera, pajizi par Unjoni Ewropea għandhom eh, vantaġġi konsiderevoli. Il-Kommissarju jaf li għanna nħedġuhom jibqaw barra l-Unjoni Ewropea u kif se naġevolaw għal arranġamenti simil pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea minn naħa l-oħra. Grazzi kolleg il-Kummissarju. Yeah, uh, thank you very much uh, and uh, uh, Grazzi ħafna fuq il-ftejmiet tal-Unjoni Ewropea. Hemm żewġ stati membri illi għadhom iżommu riservi politiċi dwar il-proposta. U fil fat rridu ħarsu lejn dil-kwistjoni mill approċ ta' pakket u jorbtu flimkien proposti dwar emenda fuq il-Savings Directive u kol rikonoxximent reċiproku, kooperazzjoni reċiproka. Kif ukoll proposti marbuta ma' negozjati ma' grupp ta' stati membri. U din hija kwistjoni li tinsegu u l-Presidenza Belġana edha tagħti priorità li dil-kwistjoni għall-Presidenza tagħha u nittama li nkunu nistgħu nimxu l-qoddim dan il-qasam. Ma fimx l-ewwel parti ta' il-mistoqsija il-President. Eh, Forsi Sur kelli, tista' tirreperti l-mistoqsija tiegħek l-ewwel parti ta' mistoqsija ma ċara. MP Mill-Renju Unit qal li ikun aħjar kunu barra l-Unjoni Ewropea b'arranġamenti finanzjarji bħal ma jgawdu minnhom l-Iżvizzera u Norveġa. Il-Kommissjoni taqbel ma' din l-istqarrija qed niffaċilitaw aħna pajjiżi pal iżvizzera u Norveġja iżejjed, partikolarment fid-dawl ta' mistoqsi Sur Papanakalaw, għanna nibdlu forsi l-approċ ma' dal-pajjiżi sabiex inħeġġuhom jinaqdu magħna, jew għan nispiċċaw sitwazzjoni kif inni fejn ħafna pajjiżi jgħidu ma naħjar nibqgħu barra pal iżvizzera u Norveġa. Uh, uh, yes, I would... Iva, ma nixtieqx nikkommenta fuq il-Renju Unit ikun l eh, għalijom li kieku jkunu barri ġewwa l-Unjoni Ewropea. Nħalli il-mertu dan fidej min għamil komment fuq kompetizzjoni ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa u frodi fil-qasam ta' taxxa fan norveġja aħna nibgħat nsabu f'proċedura ta' negozjati ma' dal-pajjiż u wettaqna progress konsiderevoli f'dan il-qasam. U nittama illi se nkunu nistgħu naslu għal ftehim man Norveġġja fuq dal kwistjonijiet partikolari u kifet fl-introduzzjoni tiegħi tlabna l kunsil sabiex jtina mandat għal negozjati għal ftejmit simili ma l-Izvizzera ma dan kollu is-situazzjoni palissa turi li għadna qoddimna pakket li jinkludi tlet direttivi. Għanna kustjoni tal lichtenstein u ġala darba nsolvu dil parti tal-pakket nkunu nistaw niksbu mandat għal negozjati ma l-Iżvizzera. U pajjiżi Ewropej oħrajn l mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Imma ġa qed niddiskutu ma l-Iżvizzera fuq kwistjonijiet oħrajn kodiċi ta' kondotta fil- tassazzjoni fil negozju reċentament il-Kunsil talab illi nibdew dialogu mal-autoritajiet Svizzeri fuq l-applikazzjoni ta' dawk il-prinċipji tal-kodiċ ta' kondotta fl-Iżvizzera u l-Kummissjoni ġa bdiet dan id-dialogu propju l ġemali li għaddiet. U xi darba fil-ġejjien inkun nista' ngħidilkom aktar dwar il-progress li ksibna. Tajjeb wis nkomplu għaddejjin mela mistoqsijiet għas-Sinjura Ġorġeva. Anzi, mistoqsijiet mort 18 ta' Sur Zobro ġiet irtirata. Nadda mistaqsi numru 19, Mr. Posselt. Il-kommissarju se jirrispondi u għassur fule. Il-aħmana? And because the rule is 20 minutes per commission. Minħabba li regola 20 minuta kull kommissarju nistenna illi forsi nitratta erba minn dawn il-mistoqsijiet li s-solf fu l-esa numru 22. Mistoqsija numru 19, Sur le meta intilest, forsi tina risposta, grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Komissjoni Ewropea hija konxa mis-sitwazzjoni u il-kondizzjonijiet fil- fis-Serbja u storikament il-reġun huwa l-iktar fqir fis-Serbja l-Kummissjoni kienet qed twassal assistenza lis serbja mill-sena 2000 u l-għan u l-innaqsu disparita bejn il-nofsinhar tal-pajjiż u l-bqija tal-Serbja fil kundizzjonijiet ta' ħajja u anke fis-servizzi pubbliċi u sabiex ukoll niżguraw illi iż-żona tkun parti integrali mill-istituzzjonijiet tal-pajjiż anka l-pjanar tal-investiment fil-ġejjini u l-implementazzjoni. Fuq kooperazzjoni transkonfinali taħt l-istrument AIPA ta', pre, ta assistenza preadizjoni. Dan ħaj jiddependi fuq progress fir relazzjonijiet bejn dawk involuti. Sa dan it-tant l-Unjoni Ewropea ħad kompli tħeġġeġ u tappoġġa il-stat ta' dritt, investiment, infrastruttura u anka il-traffiku reġjonali hawnhekk. Dawn l-istrumenti inkludu il-ULEX fil-Kosova u l-attivitajiet l-Unjoni Ewropea tappoġġa taħt il-programmi AIPA għas-Serbja il-Fajrom u l-Kosovo. Dwar il-Kosovo, il-komunikazzjoni ta' Komissjoni Tubri fi disa dwar il-Kosovo inkludiet numru ta' proposti interessanti illi Konsell Afrid Ġenerali f'Diċembru 2009 staqsina li nwesqu B'riżultat ta' dan il-Kosovo ħat tibda tibbenefika mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea fuq proġetti ta' kooperazzjoni aktar il-qoddim din is-sena. Il-Kommissjoni ħat immobilizza komponent numru 2 ta' AIPA għal Kosovo Alban Albanija u anka il-Fajrom fis-sena 2010, propju d-matul din is-sena. Aħna l-intenzjoni l-inkludu l-Kosovo u l-Montenegro wkoll mill-sena li ġejja. Il-Kommissjoni ħad kompli segwi l-inizjattivi meħuda f'dan il-qasam permezz ta' dialogu strutturat tagħna mal-awtoritajiet kif ukoll mar-rapport eh, illi se jkun ippubblikat f'Novembru 2010 dan l-aħħar minn sirri ta' rapporti. Grazzi Kommissarju, is-Sur Posilt. Kommissar, fil dank fil jisjeku di Grazzi Kommissarju, grazzi għal risposta tiegħek. Inti tkellimt dwar reġun kważi eżemplari fl-Ewropa U naħseb li għal dak li għandu xjaqsam dan ir-reġun billi il-konfini mu sekunu tant miftu ħaridu insaxħu dawn il-kontrolli, specialment sabiex nevitaw illi kunem avalanċ ta' turizmu biex najdu hekk. Irridu nirrikonoxxu l-elementi l-aktar importanti, hemm ħafna xiridu nagħmlu li xnaflu illi il- ċittadini ta' din iż-żona qed isofru ħafna. Il-Kommissjoni. Grazzi, Sur President. Fatta tkun waħda il preteriet tiegħi f'dan ir-reġun. Nagħmel dan ma kienx hemm żmien nitkellmu b'mod estensiv dwar l-importanza tal-kooperazzjoni reġjonali speċjalment f'dan ir-reġun partikolari. Il-kwistjoni li għajjemt ġa kienet suġġett tal-konsultazzjonijiet tiegħi mal-Konsil ta' Kooperazzjoni Reġjonali l-RCC wara serje ta' wara l-konferenza ta' Sarajevo li kienet konferenza ta' suċċess għal daqsan ta' tibqa' ta' mill-prioritajiet tiegħi meta niġi biex nitkellem kemm mal-pajjiżi involuti u anke l-organizzazzjonijiet reġjonali illi huma mamla sabiex jgħinuna f'dan l-iżvilupp. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Triuntis bl-ewel mistoqsija supplementari mbagħad is-Sur Papa Nikolaw. Grazie ħafna, Sur President. Kommissarju, bla dubju inti taf li għanna situazzjoni esplosiva fil-Kosovo. Mod partikolari, nar il-ġimma illi għaddit, ġiet blokkata protesta ta' Serbi illi kienu protesta fil-Belt Kapitali dan minħabba illi Tribunal ta' The Hague qed jikkonsidra kwestjoni tal-indipendenza tal-Kosovo. Itwaqif ta' dan l-uffiċċju partikolari jista' forsi jiġi mittieħed bħala kwestjoni provokatorja? Grazzi. L-onorevoli Paparikola, għal 30 sekonda, sur President. Il-kwestjoni tal-kooperazzjoni transkonfinali hija importanti ħafna u nirringrazzja lill kummissarju risposta tiegħu. Però mhuwiex aċċettabbli il-dak li nsibu fuq l-screens stana. Għaliex qed nitkellmu dwar il-lek eks eh, Repubblika Serba tal-Maċedonja. Dan dan huwa l-isem uffiċjali palissa dejjin negozjati bej il-Greċja u l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ta' biex insolvu l-problema darba l-dejjem. Għal daqstant il-kelma Maċedonja m'għandniex nużawha fil-Parlament Ewropew. Commissioner, would you like to intervene in this? Kommissarju? Grazie ħafna. Permessu Kurevski u l-Prim-Ministru Papandreo jina tkellimt ma' Hamet nejju nista' nikkonferma illi diskussjonijiet sabiex insolvu l-problema illi tqajmet mill-onervoli membru Papa Nikolaw eh, imxew l-qoddim u naħseb il-mexxejja se jużaw it-tiqat opportunità sabiex isolvu din il-kwistjoni u bekk permettu illi skopje tibda il-negozjati għal sħobija. L-ewel mistoqsija. Xi ġematejn ilu zort it-tramontana tal-Kosovo. Fej kontet niftax xi uffiċċji tal-Unjoni Ewropea mek u tkellimt dwar il-programmi kif niżguraw li dak li namlu għal-ċittadini tal-Kosovo u ċittadini ta' pajjiżi oħrajn fir-reġun hija xi ħaġa li jaqbel magħha kulħadd u li m'għandniex postijiet iżolati li m'għandhomx dal-possibiltajiet. Imint għandek raġun il-ressaqt il-punt li qabel il-ruling tal-ICJ għanna nevitaw kull qatt illi jista iwassal għal deġenerazzjoni ta' situazzjoni. Għanna moħħ f'moħna dan u il viċi President tal-Kommissarju tal-Kommissjoni Sinjura Ashton wara l-avveniment traġiku tkellmet permezz ta' telefon ma' l-autoritajiet f'Belgrad u Prishtina u sejħit l-om sabiex ikomplu il-politika eh, illi eh, kienu adottaw, speċjalment meta tqis illi qegħdin viċin tant ta' ruling mill-ICJ. Grazzi ħafna. Il-Sinjor Teo Karos resqet il-mistoqsija li jmiss mux edawn għalla set naqbżu għad il-mistoqsija u naqbdu għal-mistoqsija 21 mill-Onorevoli Ċuntis. Mistoqsija 21 jek joġbuk, Komissarju. Please carry on. Thank you. Thank you uh, very much, Mr. Chairman. Uh, uh, the... Grazie, Sor President. Il-Kommissarju ripeta illi il-Komissjoni dejjem sejħet li Turkija sabiex timplementa protokoll addizzjonali u sabiex inneħħu l-ostakli fuq il-libertà ta' moviment ta' prodotti u anka trasport dirett ma' ċipru. il komissjoni ħad komplet il-rapporta fuq kwistjonijiet kollha koperti mill-Konsill 2005, Dikrazzjoni 2005 fil-rapport annwali li jmiss se tipproduċi rapport fatwali fuq il-progress jew nuqqas ta' progress fuq dal kwistjonijiet hekk kif għamlet is-sena li għaddiet u snin ta' qabel. Abbażi ta' dan Sur posil tek joġbok tista' tneħħi l-earphones tiegħek jekk ħat argumenta mal-kollega tiegħek għaliex qed nisimgħu għax tinterromp il komissar il komissar jħorbu. Grazie ħafna, sur president. L-aħar sentenza. Għabbażi ta' dan il-konsil se jislet il-konklużjonijiet meħtieġa. Grazie ħafna fil-fatt, kommissarju. Is-sur Trindis għal nofs minuta. Grazzi, Sur President, grazie, komissarju, għal risposta tijak. Imma għandi mistoqsi oħra x'nistaqsi. F'dikjarazzjoni reċenti tal-President ta' Ċipru, Sur Kristofjas, huwa prezenta kapitlu ġdid tejn ma' Turkija fejn tkellem dwar il-port li jista' jkun taħt il-kontroll ta' ġnus Magħquda u jista' jidħol mill-ġdid tejn tal-Unjoni Ewropea dan kollu ġi propost fl-2006 u li ntlaqgħu wkoll mill-ġnus Magħquda. Xin il-pozizjoni tijak u xin il-reazzjoni tijak għal din il-proposta tal-President Kristofjas? Grazzi, il-Kommissarju Kjoġbu. Um, numru ta' kwistjonijiet li jinsabu fil-mejda palissa illi huma voluti direttament jew indirettament ma' sejba ta' eh, konklużjoni għal kustjoni ta' ċipru. Ir-rwol tal-Kommissjoni, il-President tal-Kommissjoni hija ċara mhux biss nappoġġaw dan il-proċess immexxi miġnus maquda, mhux biss nappoġġaw iż-żewġ mexxejja sabiex insibu soluzzjoni għal dil kwistjoni imma aħna wkoll batna l-envoj personali tal President tal-Kommissjoni sabiex nejnu dawn id-diskussjonijiet nejnu il-partijiet interessati permezz ta' miżuri tal-Unjoni Ewropea. Hemm elementi oħrajn illi probabbilment mhumiex involuti direttament f'dawn id-diskussjonijiet imma huma marbuta ma' xulxin. Waħda mill-kwistjonijiet tqajmet anka minnek iġifieri ir-rwol tal-Kommissjoni fejn qiegħda issejjaħ iż żewġ partijiet kif ukoll pajjiżi oħrajn interessati, relatati sabiex jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex insibu soluzzjoni, nkunu kreattivi, insibu soluzzjoni sabiex fl-aħħar mill aħar insibu soluzzjoni u nsolvu din il-problema. Aħna nittamaw illi din il-kwistjoni, il-kwistjoni propri għajjem tinti, tiġi trattata u solvuta fil-qafas tal-diskussjoni ġenerali fuq soluzzjoni għal problema. Grazzi kummissarju, qabel ma ngħaddi għal mistoqsija supplementari tas Sur Kelly, nirrepeti illi aħna ħan nispiċċaw fit-8 nofs. Mhux biss għaliex dan nsibuh fl agenda imma wkoll għaliex l-interpreti irrid kollom ħin qabel sabiex jieklu qabel ikomplu fid-disa' Komissarju li jmiss is-sur Dekoħ ta' jibda f 8 kwart. U għalix, il-mistaqsi li jmiss mumiex ammissibli 27-28-30 30, is-sur Dekoħ ta' jibda ħajibda b'mistaqsija 32 mis-sur Tarabella. Mistaqsija tas-sur Kroli. nix sostitut ta' Sur Crowley u għal daqstant nistaw naddu għal mistoqsija ta' Sur Hawit għal risposta konjunta. Sor Gallagher, ħaniba ċaħat mill-istaff sabiex ikermek. Sur Kelly, it-tieni u l-aħħar mistoqsija supplementari. Signora McGuinness, point of order. Sur President, il-mistaqsijiet li għajr ntina u oħrajn fuq Mercosur u mux għamessib li kifat inti naħseb li huma għaliex il-kwistjoni hija fuq l-agenda għal-ħamis. Hemżon nis u illi aħna ma konniex nafu illi dan kien sajri seħ. Konnina nimbuttaw għal diskussjoni bilaterali mal mercosur u għal daqstan saqsejna l-mistoqsija. Għadda tkun ammissibli u għandha t-teħet issa. Għaliex mux jimbis, għet nistaqsija ma oħrajn u zgur illi eh, tajab ngħidu għalfejn Irrit raġuni għalfejn mhux qed isu għam li grazzi. Mr. Nicholson. Sir Dickinson. Ma naħli ktarħin imma jien naqbel perfettament ma dak li qalet Sir McGuinness. Ninsab irrabjat ħafna għal fatt kif imxejna naf li regoli qegħdin hemmhekk sabiex jġobdu duti, imma din kwistjoni taħraq u misna jkonna risposta ta' biex napoġġaw anka dibattitu li se għal-ħamis. Tawni parir illi intom it-tnej għawturi tal-mistoqsi orari. u għal-daqstant proset tal-li jinnexilkom tpoġġu l-punt fuq l-agenda u dan itikom spazju wisa ħafna l-diskussjoni. Onħallu l-affarijiet hemm grazzi tal-ponti li ressaqtu u iva, persuna għandhom kun avviżati qabel fil ġajjini L-uffiċċju tiegħi informa li l-uffiċċju tal-Presidenza li jiena ħanieħu din il-mistaqsija tas-Sur Crowley. I'm sorry, the problem is we haven't been... Il-problema jini ma ġejniex il-notifikati mis-Sur Crowley. U l-proċedura hekk titlob raw sejġi sur għalaħerek forse għandek paċenzja naraw fiex se naslu. Sur Kelly, l-aħħar mistoqsija supplementari l-assur fule. Sur President, inkont iktar interessat fil-kwissan tal-atleti ċipriotti, jekk forsi jikkommenta s-komissarju li xina sportiv eh, u ma naħsibx li għandu jkun hemm ostakli għall-atleti jekk il-situazzjoni teżisti. Il-Kunsell Olimpiku b'mod partikolari qed jipprova itaffi s-sitwazzjoni għaliex koll għaliex eh, ma nix ħallu koll f'idej kommissjoni, ovvjament. Kommissjoni kħiġumra. Thank you very much. Grazzi tassew. Dwar din il-kustjoni partikolari, Sur President. Jena ikolli ngħid il-problema tal-iżolament tal-atleti ċiprotti torok, nisa urġil, tritt Trid tissolva permezz ta' dialogu intern. Naf li hemm taħt id biex nistabu soluzzjonijiet. L-Afas tal-Nazzjoni Uniti joffre opportunità biex ikun hemm taħt id bħal dawn. L-Unjoni Ewropea manda l-ebda kompetenza biex tintervjeni f'każijiet bħal dawn din is-sitwazzjoni tinsabek għaliex din problema ma tistax tiġi solvuta l kummissjoni tappoġġa żewġ naħat biex tinsab soluzzjoni. Soluzzjoni ta' malajr għal din il-kwistjoni ċipriota tkun tista' tindirizza l-problema li tqajmet mill-membru onorevoli. Jien nista' ngħid li l-atleti ċiprioti torok irid ikollhom id-dritt li jiddeċidu għalli ma' federazzjoni huma ser jipparteċipaw. Ma jirritu hemm l-ebda pressjoni. Kif għettilkom qabel din hija kwistjoni għad dialogu intern bejn iċ Grazzi, issa ngħaddu għall mistoqsija 22 Missur Mitchell. Hekk jogħġbok kummissarju meta tkun lest tista' titkellem dwar il passi fil-vant nofsani. Grazzi, Sur President. L-Unjoni Ewropea hija attur ewlieni fil-paċi, fil-proċess ta' paċi fil-vat nofsani, kemm mod politiku kif ukoll mod prattiku. Fuq livell politiku, ir-rwol tal-Unjoni Ewropea huwa bbażat fuq relazzjonijiet bilaterali b'saħħithom mal-imsieħba kollha f'dan ir-reġjun importanti. Il-politika Ewropea tal-viċinat profdiet il-qafas għal dawn ir-relazzjonijiet bilaterali illi jistgħu jiġu mfassla skont il-ħtiġijiet ta' kull pajjiż. ENP, il-Politika Ewropea tal-Viċinat, il-laqat tal-ENP huma pjattaforma għal diskussjonijiet regolari, robusti u profondi dwar kwistjonijiet li jinkludu dawk dwar il-proċess ta' paċi fil-fan nofsan l-Unjoni Ewropea za kella laqa tal-IMP mal-Izrael u l-Palestinjani biex tindirizza kwistjonijiet differenti, aspetti differenti kwistjonijiet politiċi, taħdidiet ta' każijiet speċifiċi ta' drittijiet tal-bniedem, is-sitwazzjoni fil-post, il-ħidma ta' għajnuna tagħna fost l-oħrajn. F'kull każ il-qafas ta' l-IMP en biex isaħħaħ fluss regolari ta' informazzjoni u sim ta' opinjoni. Fuq livell prattiku l-Unjoni Ewropea tfassal l-appoġġ tagħha faslet l-appoġġ tagħha għal dan ir-reġun skont il-konsultazzjonijiet bilaterali tal-qafas tal-IMP. Pereżempju, l-Unjoni Ewropea hija kontributur ewlieni għal bini tal-istat tal-Palestinjani għall isforzi tagħhom. Kif ukoll biex tgħin il-popolazzjoni ta' refuġġati fil-Vant Nofsani. Apparti ir-relazzjonijiet bilaterali mill-qrib l-Unjoni Ewropea appoġġat b'mod konsistenti approċċ multilaterali għal proċess tal-paċi fil-Vant Nofsani l-Unjoni għall mediterran u forum ieħor fejn il-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani jista' jiġi diskuss mill-imsieħba kollha f'dan ir-reġjun. Parti minn hekk l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Istati Uniti, ir-Russja u n-Nazzjonijiet Uniti hija membru tal-kwartett illi qed jappoġġa t taħdidiet ta' prossimità attwali bejn Iżrael u l-Palestinjani. Fil-laqa ta' 17 ta' marzu 2010 il-kwartett qal illi patt ta' paċi illi kopri il-kussjonijiet kollha ta' status iridu jitlessew fi żmien 24 xu, 24 xahar, grazzi ta' sew. Is-Sur Mitchell. Il-Kummissjoni taf li l-istati arbin fil nofsa nofsani ma jizomux ma l-impenji tagħhom ma lajnuna umanitarja dan ir-reġun sissa mluwa darba f'nofs tmeninijiet minn għalija dawn l-aħħar 20 sena. E, kif e, minn qed iħallas it-taxxa fl-Unjoni Ewropea qiegħed jaqdi l-impenji tiegħu? Jiena nista' nifhem il-xhieda ta' Sur Gings mill-Umra għal-Kumitati Konġunti hawnhekk imexxija mill-Kumitat tal-Iżvilupp illi l-isforzi ta' l-NGOs irnexxielhom jagħmlu pressjoni fuq il-gvern ta' Iżrael fil-qasam tal-għajnuna umanitarja. Aħna ma rnexxinniex nagħmluh dan. Issa il koll nafu ser ikun ir-riżultat ser ikun hemm approċċ fuq żewġ stati u għandna il-roadmap. Aħna għandna bżonn metodi ġodda kif nistgħu nikkomunikaw il-messaġġ tagħna lin nistar Iżrael u l-Palestinjani. Grazzi, grazzi il-Kummissarju. Jiena nixtieq nibda li membru minn fejn ħallejt inti. Jiena naħseb li aħna rridu nużaw il-kanali kollha li għandna disponibbli. U jekk ikun meħtieġ insibu wieħed ġdid ukoll, il-proċess ta' paċi fil-vad nofsani hija qasam li aħna nikoperaw mill-qrib ma' Catherine Ashton, il-Viċi President u rappreżentant Oli tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, skużawni. Dan huwa qasam fejn aħna qegħdin nittamaw illi naraw ir-riżultati ta' politika post-Lisbona naqdu flimkien l-approċċ komunitarju u l-istrumenti ta' politika komuni barranija ta' sigurtà. Dwar l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek. Jiena gburi l-Unjoni Ewropea hija wieħed mill-ikbar donaturi u jiena gburi wkoll li l-Unjoni Ewropea issa qiegħda tagħti dan l-appoġġ dak għandu xaqsam l-attivitajiet ta' binni ta' stat. Fl-istess waqt jina mħasseb. Jina mħasseb li pajizi oħra l-aktar dawk on jaffirreġu mux qed jagħmlu bizzejiet biex ikunu biex jagħtu bizzejiet appoġġ għas kemm qegħdin nagħtu aħna. Grazzi. Ek joġbok sul biex nżommu l-ordni, uża l-mikrofonu. t teqni il-puntijak. Nitlob skuża. Kienem parti oħra dwar l-mistoqsija tiegħi dwar kif nistgħu nikkomunikaw b'mod differenti għaliex l sir nesġilom u aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn metodi paċifiċi ma jaħdmux. Għandna bżonn mod ġdid kif aħna nikomunikaw l-messaġġ tagħna, grazzi sur President. Jien naħseb li kont weġib din il-mistoqsija partikolari fil-bidu tal-intervent tiegħi. It-tweġiba tiegħi kienet Iva. Aħna dan neħtiġu. Aħna għandna taħdidiet ma' rappreżentant Oli u l-Viċi President tal-Kummissjoni. Qegħdin naraw kif nistgħu nagħmlu hekk f'dan ir-reġjun partikolari kif nistgħu naqdu. l-istrument tal-Servizz Estern tal-Unjoni Ewropea li dan huwa disponibbli għalina wara li daħal fis-seħ it-Trattat tal-Lisbona. Grazzi, Sur Davis, mistoqsija supplementari. Grazzi, Sur President. Ir-rappreżentant speċjali tagħna Tony Blair tal-impressjoni illi l-Iżrael hija xi ftit rilassata biex tneħħi l-blokkejt ta' Gaza, ma dal smajna minn John Gate naħa tal-onra illi minkejja li l-ikel qed jidħol f'Iżrael n-nies ma jistawx jixtru għaliex huma m'għandhomx bizzejet flus, m'għandhomx bizzejet eh, salarju u tħul. Dan il-Parlament il-ġimgħa l-oħra appella biex il-Kummissjoni biex tieqaf l infira imma tibda ta' applikazzjoni għalftajim għal ta' azzjoni assoċjazzjoni l-Kummissjoni għandha il-poter biex tagħmel ftit tal-pressjoni fuq l-Iżrael meta ser naraw azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni biex niżguraw li l-għajnuna ġo Gaza tidħol. Kummissarju. Biex inkun onest, jiena min iżgur illi l-ftajim ta' assoċjazzjoni f'dan il-qafas huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu nagħmlu pressjoni fuq xi ħadd. L-onorevoli membru jaf illi hemm irrieda ta' Iżrael li taġġorna il-relazzjoni bejn l-Istat ta' Iżrael u l-Unjoni Ewropea. Dak li hum sejjaħ advanced status. Iżda minħabba raġunijiet li semmew il-membri din ix-xewqa għadha ma twettqix mod pożittiv min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa aħna neħtieġu soluzzjoni politika għal l-luq ta' Gaza u Sinjora Ashton, rappreżentant Oli, hija involuta kważi fuq bażi ta' kuljum biex issolvi din il-kwistjoni partikolari. Jiena kont ser immur f'dan ir-reġjun imma inqabel ma' Sinjora Ashton illi l-aħjar mod ikun illi aħna nsibu din is-soluzzjoni politika l-ewwel qabel kollox illi niftħu dan ir-reġun u mbagħad il-Kummissjoni tkun tista' tmur u tara kif tista' taqdi l dan ir-reġjun bl-aħjar mod illi għandu bżonn aktar, xi ħaġa aktar minn għajnuna umanitarja. Nitlob skuża lill-Onorevoli Lotford għaliex għattara musta naslu għal-mistoqsija taħħa issa telqet minn din il-kamra, mentri issa aħna dan nistgħu nagħmluh għaliex bħalissa il-mistoqsija hija lis-sur Daguħt u mhux lill-kamra. l-sur Daguħt ma jinsabx hawnhekk. Issa ser ngħaddu għal-mistoqsija 26 mis-sur Czarneski illi ġie sostituit mis-sur Milosovic. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President. Rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-valuri fundamentali u l-aderenza għal standards demokratiċi huma fil-qalba tal-politika Ewropea ta' viċinat. Il-Kommissjoni kienet tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-penitazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea, l-Azerbajġan u l-Ġorġa Dan ila tamlu mill-2006 mindu ġew firmat il-pianitazzjoni dal-motoraġġ u għam nizzel fil-rapport annwali ta' progress tal-Komissjoni. Li aħna li joħroġ kull rebbija. Fil-kas tal-Azerbajġan, l-evaluazzjoni ta' sena l-oħra tindika li hemm żvilupp mhux bilanċjat fil-qasam ta' demokratizzazzjoni u drittijiet tal-bniedem. Aħna rajna li kien hemm xi żviluppi pożittivi. Iżda aħna għadna mħasba dwar il-libertà tal-espressjoni b'mod partikolari, kif ukoll il-libertà tal-mezzi tax-xandir. Evalwazzjoni illi hija komuni wkoll mal-Parlament Ewropew f'riżoluzzjoni tiegħu ta' 17 ta' Diċembru 2009 dwar Ġorġa. Fl-2009 il-pajjiż għamel progress tajjeb ħafna fl-implementazzjoni tal-prioritajiet tal-pjantazzjoni tal-EMP l-iktar fil-qasam tal-istat ta' dritt ir-riforma ta' sistema tal-ġustizzja, gvernanza tajba u wkoll il-ġlida kontra korruzzjoni Il-kustjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem qegħdin jiġu diskussi b'mod regolari permess ta' dialogu bil-Unjoni Ewropea u l-ġorġa dwar id dritti tal-bniedem li intaqa darbtej fl-2009 ser jarġa' jiltaqa din il-ġimgħa ġewwa Tbilisi biex jagħmel jervizjoni tal-progress. Il-Kummissjoni qiegħda segwi l-iżviluppi fiż-żewġ pajjiżi. L-iktar dwar li ma tip ta' impenn jittieħdu fil-kontest ta' Kunsil tal-Ewropa. Il-Kummissjoni tkompli tqajjem it-ħassib tagħha dwar l-Azerbajġan u l-Ġorġa fuq bosta livelli. Il-Kummissjoni tevalwa l-progress fi rapport annwali tagħha dwar l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni li jinqabel fl-imkien mal-pajjiżi kwistjonijiet finanzjarji mal-imsieħba tal-IMP permezz tal-istrument tal-IMP is-sena d-dieħla ser ikun qed jirrifletti b'mod trasparenti b'mod objettiv il-limitu tal-valuri li jinsabu f'dawn il-pajjiżi u kemm ta' bilħa dawn huma komuni. Apparti minn hekk il-partnership tal-Vant tippermetti biex ikun hemm assoċjazzjonijiet oħra bil-Unjoni Ewropea u dawn il-pajjiżi msieħba illi huma lesti illi jkunu konformi ma' ċertu impenji li jinkludu wkoll impenji marbuta mal-gvernanza. Grazzi, Sur Kummissarju, is-Sur Zolovic. Mistoqsi supplementari għal minut, nofs minuta. Grazzi ta' tweġiba tiegħek sur kummissarju. Madonna kollu il-mistoqsija kienet dwar l-inċentivi, il-premji. Dawn jistaw jinataw u l-Kummissjoni għandha intenzjoni illi dawn tagħtihom jekk xi ħadd ikun konformi mal-kriterja, żgur li jisħoqlu xi tip ta' premju. Grazzi l-Komissarju biex wieġeb. Jiena naqbel ma l-approċ illi il-politika tal-viċinat hija dwar riforma ta' riformi. U għalek iktar ma l-imsiba tagħna jkunu impenjati biex jirriformaw aktar ma tkun attiva l-Kummissjoni u tappoġġa il pajjiż u r-riformi li ġu adottati u implementati. Jekk taraw il-membri il-pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw fi sħobija tal-vant taraw illi din il-politika ta' bilħaq taħdem. Aħna għandna l-istess set ta' strumenti ftejjim ta' assoċjazzjoni, l-ftejjim ta' integrazzjoni ekonomika u kwistjoni illi tindirizza il-mobilità, kwistjonijiet marbuta mal-vizas. Issa jekk naraw dawk li qegħdin jipparteċipaw fil- sobija tal-vant taraw illi hemm differenza fl-attitudni tagħhom għal riformi u fil-attitudni tal-Kummissjoni fil rigward dawn il-pajjiżi. Jiena nista' pereżempju nikwota l-Moldova bħala eżempju tajjeb ħafna pajjiż illi aħna bdejna negozjati miegħu dwar il ftejim ta' adezzjoni. Pajjiż illi miegħu aħna bdejna dialogu dwar il-viża. Pajjiż illi dalwaqt miegħu ser nibdew in-negozjati dwar il-ftejjim ta' integrazzjoni ekonomika. Grazzi. Grazzi Kommissarju. Issa ser ngħaddu għal mistoqsijiet l-istur ma McEvan tinsab magħna. Mela allura aħna sem nibdew, sur tarabella mhux f'postu, mela allura dik il-mistoqsija taqa. Ma din Imma hemm toġiba konġunta għal mistoqsijiet mill-Sur Tarabella u s-Sinjura McEvin. Kjoġba komissarju, meta tkun lest tista' titkellem. 32, 33. Grazzi, Sur President. Il-kummerċ ġust skemi ta' assigurazzjoni ta' stabilità privata għandhom ruol importanti xaqdu biex nipromuovu l-iżviluppi u l-asla tal-konsumatur informata. Wieħed mill-ikbar punti pożittivi huwa li dan mhumiex non governmentali. Fil-komunikazzjoni ta' 2009 tal-Kummissjoni dwar dawn l-iskemi l-involviment tal-gvernijiet irid ikun limitat biex ma jinterferix ma' natura dinamika tal-kummerġ ġust u l-manifestazzjoni tal-preferenza tal-konsumaturi. Jista' jkun hemm ukoll konfużjoni minn tal-konsumatur għalhekk il-Kummissjoni tappoġġa l-Alleanza IZL l-UNCTAD u l-International Trade Center biex jgħatu aktar ċaressa dwar il-kriterji ta' sostenibilità li jintużaw hawnhekk. Dawn jiġu tiskont skont l-inizjattiva, pereżempju servizzi tal-Kummissarji Tajani u Barnier qegħdin immexxu t ħejjija għal procurements responsabli soċjali. Il-Komissarju Dalli jinformaw l-lasa tal-konsumaturi u l-Komissarju Pilbark simmexxu fir rigward tal-proġetti f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Digitrade għandu rwol ewlieni ċentrali biex jiġi żgurat li l-politika tal-Unjoni Ewropea jkunu koerenti u konsistenti mal-komunikazzjoni tal-2009 u jiena lest li nżomm dan ir-rwol ta' koordinazzjoni f'konformità mal-impenn li kellhom predeċessuri tiegħi. Grazzi. Grazzi, Komissarju. Is-Sinjura McKevin għandhom staqsi supplementari. Grazzi tassew, Komissarju. Jina sodisfat li nisma li tisser tagħmel koordinazzjoni. Ġifiri, s-servizzi tijak ser imessu l-kummerġ ġust. Jiena ma nafx kemm inti kont involut fil-kussjoni ta' social procurement mal-Kummissarju Banja. Neħtiġuha il-koordinazzjoni għaliex ftit tal-ġimat ilu ndunajna li kienem lingwaċ li seta jagħmel ħsara l-kummer ġust. Il-Kummissarju Barnier intervjena imma hemm nuqqas ta' koerenza fit-test oriġinali, jiġifieri huwa fis-servizz tiegħek bħala grupp ta' koordinazzjoni jew intom marbuta ma' xi servizzi oħra, ma' servizzi kollha kif taħdem fil-prattika din. Grazzi l-Kummissarju. Sur President, dan ser jiġri fuq livell ta' inter-services u aħna ser niżguraw illi dejjem nikkoordinaw mal-kummissarji l-oħra li huma voluti u bekk bħala riżultat dan kollu jevolvi f'politika Ewropea għabbażi tal-komunikazzjoni tal-2009. Jekk ikun hemm ħtieġa jiena ovvjament ser nitkellem direttament mal-kollegi il-kummissarji. Grazzi tal eżamejt fil-qosor sur kummissarju. Mistoqsija 34 taqa. Imma għaw sur ħawet jinsa prezenti hawnhekk jekk għandek toġiba fil-qosor aħna nkunu grati Għalli xina għet li se nispiċaw fit-8 u nofsa għalix l-interpreti rridu jiklu xaħġa qabel ma jarġaw jiġu għawnek fid-disa hija mistoqsija 35 dwar l bosta ftajim dwar kummerċi les l unjoni Ewropea u l-Kolombja. U din għandha tweġiba konġunta ma' dik tal-mistoqsija 36 fil-qosor sur President għaliex dan huwa suġġett li aħna nistgħu niddiskutu ħafna fit-tul. Nixtieq ngħid li n-negozjati ta' kummerċi les l unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru ġew finalizzati dan l-aħħar iżda il ftehim għadu ma bediex b'mod formali. Il-test tal ftehim huwa soġġett għal reviżjoni legali biex niżguraw li hemm ikun hemm koerenza u korrispondenza taż-żewġ dokumenti bl-Ingliż u bl-Ispanjol dan mhux probabbli ser jispiċċa fil-ħarifa ta' din is-sena kif ikonna it-test taħar il-Kummissjoni ser tibatu lil kunsill għal konklużjoni tal-FTA L-FTA ser tiġi motija b'mod formali l-Kunsill minnaħat tal-Parlament biex huwa jagħti l-kunsens tiegħu wara l-adozzjoni tal-deċiżjoni tal-Kunsill u l-firma tagħha palissa huwa diffiċli li ngħidu meta dan ser jiġri ma wislu li ser jiġri fit-tieni nofs tal-2011. Mhuwiex ċar fejn ser jissejħu l-Parlamenti Nazzjonali biex huma japprovaw il-ftehim il-Kummissjoni ser teżamina jekk hemm bżonn ta' ċertifikazzjoni minħata tal-Istati membri jekk kif jiġi konsolidat l-FTA. Ser tieħu l-konsiderazzjoni wkoll id-distribuzzjoni l-ġdida tal-kompetenzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri wara li fis-seħi Trattat ta' Lisbona. Jiena nista' nikkonferma l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l kolombja u l-Peru jinkludi klawżola dwar drittijiet tal-bniedem. Din hija element essenzjali tar-relazzjoni tagħna u għal din tista' twassal għas-sospensjoni unilaterali tal-preferenzi tal-kummerċ jekk ikun hemm xi ksur. Sospensjoni bħal din issir jekk ikun hemm maġġoranza kwalifikata minnaħa tal-Kunsill għabbażi ta' proposta minnaħa tal-Kummissjoni u nkellem rappreżentantoli ta' CFSP. Skont l-artikolu 218.9 ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea test kollu tal-ftejim dan jinkludi dak dwar id-drittijiet tal-bniedem ġimi bot l kumitat fil-Marzu ta' din is-sena wara li intemmu in-negozjati. Grazzi qed nara li sur Martin għandu mistoqsija supplementari sur Hawit u mbagħad is-sur Martin. Nofs minuta kull wieħed. Grazzi sur Kommissarju ta' tweġiba tiegħek tista' tgħidilna jekk inti taf li hemm xi dokumenti illi ħarġu minnaħa ta' servizz tal-intelligenza tal-Kolumbja illi juri illi kienem attività illegali fl-Europa kontra organizzazzjoni belġana kontra l-Federazzjon Internazzjonal dullum u kontra wkoll il-kummerċ internazzjonali u drittijiet tal-organizzazzjoni ta' dritt tal-bniedem u kontra wkoll sotto kumitat ta' drittijiet tal-bniedem ta' dan il-Parlament. Aħna naħsbu li din hija informazzjoni serja relevanti li neħtieġu li jkun hemm investigazzjoni u din hija relevanti biex aħna nkun nafu kif nistgħu nindirizzaw dan l-FTA fil-ġejjieni. Grazzi issa Sur Martin. Il-rappresentatriċi għalli qalet illi id-drittijiet tal-bniedem hija parti importanti ħafna mill-politika esterna tagħna. Tista' tgħidilna x'evalwazzjoni sar minnaħa, saret minnaħa tal-Kommissjoni dwar l-analiżi tal-FTA. X'sar biex ngħinu id-drittijiet tal-bniedem u mhux inxekluhom jiena smaj dak li qal il-Kummissarju dwar klawżola ta' suspensjoni jiena dinna poġġa, iżda qabel ma nifirmaw ftehim bħal dan aħna rridu noqogħdu attenti illi dan ser tejjeb id-drittijiet tal-bniedem u mux ser idajjifom. Nixtieq inkun nafek kien xemx evalwazzjoni. Il-Komissarju. President, l-ewwel net dwar l-ispijar minna ta' servizzi segreti tal-Kolombja. Aħna konxi dwar dawn ir-rapporti marbuta ma' dan dan qed nieħduh bis-serjetà. Il-Kummissjoni għajma dan is-suġġett dialogu tagħha mal-Gvern tal-Kolumbja b'mod interalja meta Sur Felipe Munoz żar il-Kummissarju f'Marzu tal-2010 imma wkoll permezz ta' delegazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Bogota. Aħna ser inkomplu nagħmlu monitoraġġ ta' dan mill-qrib. Fir-rigward tal-mistoqsija mill-Onorevoli Membru Sur Martin, Iva, aħna għamilni din l-evalwazzjoni. Jiena naħseb illi fl aħħar mill aħħar din evalwazzjoni politika nafu xinu ma remedji Naħsbu li huma l-aħjar rimedji, imma jien naqbel miegħek illi qabel ma nitkellmu dwar rimedji rridu nkunu żguri illi l-pożizzjoni li naslu għal FTA hija pożizzjoni li ser tħaddan id-drittijiet tal-bniedem u mhux ixxekkilhom l-evalwazzjoni tagħna, l-evalwazzjoni politiku, politika personali tiegħi hija li minħabba s-sitwazzjoni ġenerali fil-Kolumbja il-FTA huwa ta' benefiċċju għad-drittijiet tal-bniedem. Grazzi komissarju, grazzi kollegi tal-mistoqsijiet tagħkom. il-President tal-Parlament Ewropew għan parzali. U, indipendenti imma nittama u l-lejla tirbaħ l-Olanda.